Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu 6 maja 2000. Seduta li diża ġurnata 6 ta' Mejju tal-2010 ħadd itkompla. Għandi informazzjoni preliminari għalikom.